Zanini għal-liberali, u għalek nishtiq nir-ringrazzjakom il-koll kemm intom iżis kollegi. Prosetta sew, id-dikjerazzjoni bil-miktub 00036 prezentata mid-deputati Angelilli u oħrajn fuq il-gżejjer u koll il-nexxila tikseb eh, maġġoranza kbira tal-firem u għalek din ser di taħt l-artiklu 1-2-3 għal um, u taqa taħt il-testijiet adottati. Issa nat il-kelma l-onorevoli Zanellis. Grazie sessu sur President. Eżis kollegi, aħna qed inkunu ottimisti rigward it-tisħiħ tal-koeżjoni u għal reġuni gżejjer, għal xanna bżon u kol tkabbir u svilup ekonomiku u soċjali u għalek nix nirringrazzja il-kollegi kolla il-Korvalio, Mavron Nikola, Smith u dawk il-kollegi kolla li iffirmaw l-isqarija tana kif ukoll l-onorevoli Sisnimo Alessandro Grazzi tassew, nifirħu l-ek u kol, issa naddu mal-ewel għal-voti. Ben Mitchell, sul kodice komunitario dei visti per... Rapport fu il-komunità eh, uh, il-viza